qed infakru il-jum kontra il-pina kapitali għal deċenji sħaħ il-Parlament Ewropew ilu jiġġieled sabiex titneħħa il-pina tal-mewt. L-Ewropej jaqblu fit-twemmin tagħhom illi ikun kemm ikun odjus reat m'għandux jiġi kastigat bil-qtil. Is-sena l-oħra Amnesty International rapportat illi aktar minn 682 persuna ġew malqa f'aktar minn 21 pajjiż u apparti minn dan tal-li mhux uffiċjali li ma jiġix rapportat fl-2012 iċ-Ċina, l-Iran, l-Iraq u l-Saudi Arabja. Wet u l-akbar numru ta' eh, pina kapitali, pina tal-mewt madwar id-dinja 23,000 persuna qed tistenna sentenza tal-mewt. Is-sena l-oħra biss aktar minn 1700. Sentenzi ta' pina tal-mewt ġodda innataw u aħna jiddispjaċina il fatt illi xi pajjiżi reġaw bdew eh, bil-pjena tal-mewt is-sena l-oħra anke jekk din kienet ħaġa kundannata, iżda għandna bxara tajba. Madwar id-dinja in-numru ta' vitmi qed jonqos. F'97 pajjiż is-sentenza tal-mewt ġiet abolita. F'aktar minn mit pajjiż il-gvernijiet u il-leġiżlazzjoni jgħidu illi il-pjena kapitali, il-pjena tal-mewt hija reat Fl-Istati Uniti terz tal-istati iddeċidew li issa ineħħu l-pjena tal-mewt. Il-Parlament Ewropew ser ikompli jagħmel ħiltu kollu sabiex jappoġġa dawn l-iżviluppi pożittivi fisem din il-kamra jiena nitlob lil kulħadd sabiex dan il-kastik jintem darba l dejjem. Ich hab Nun zwei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Zunächst hatte sich Herr Watson. Sanna żewġ points of order. L-ewwel net Sir Watson, grazzi President. President, jiena nixtieq nirringrazzja li dawk il-membri kollha minn dawk il-gruppi politiċi kollha illi appoġġaw il-proposta tiegħi illi nominaw il-Malala Yusuf Sajja premju Sakharov din it-tfajla eh, Blarmi armi tagħha Poġġiet arkubtejn, arkubtejhom mit taliban In-nominazzjoni ġiet mill-gruppi, ġiet meħuda mill-gruppi politiċi kollha. L-argument tagħha id-dritt għall-argument hija xi ħaġa li jistħoqilha l-appoġġ tagħna. Jiena grat, President, għaliex aħna nebbaħna mhux biss il-malana imma lil miljuni ta' tfal. Kelli min qatalu il-mikrofonu. Herr Kollege Watson, ich kann schwer erkennen, wo es sich um einen Beitrag zur Geschichte. Sir Watson. Ma nafx għalix point of order, għamilt point of order minna din. Jek joġbok, tużax dawn it-tip ta' point of order sabiex tikkomprometti il-dinjità ta' din l-okkazjoni. Zur Geschäftsordnung, Frau Kollegin Gomez. Aber zur Geschäftsordnung, Frau Gomez. Anna point of order oħra. Sur President, nixbet l-attenzjoni ta' dan il-Parlament għal rapporti li qed nirċivu mill-Libja fejn il-Prim Ministru għal Zajdan ġi maħtuf minn grupp armat dal-ħodu. Issa l-bċara hija li huwa ġim meħlus b'xorti tajba. Dan juri kemm hemm sitwazzjoni fraġli fil-Libja u hemm sfidi kbar. Aħna l-Ewropej nistgħu nagħmlu differenza. Jiena bħala rapporter permanenti għattajt prim il-ġimgħa li għadda fil-Libja u e, dan għamiltu flimkien ma' Natalja Matalova l-kap ta' delegazzjoni jina nishtiqnejt ngħid illi dan huwa l-waqt għalina li aħna nesprimu is-solidarjetà tagħna ma' daw kollha illi fil-Libja iridu futur demokratiku u l-istat ta' dritt l-Unjoni Ewropea u l-kellima jinqatal għal mikrofonu. Grazzi ta' sew Onorevli Gomes. Aħna femna ta' sib tiegħek. Signora Gomes, ek Dan ma kienx kontribut marbut ma' xi point of order lanqas. Kollegi, nixtieq ngħidilkom. Hemm xi kummenti oħra għandkom xi kummenti dwar kwistjonijiet politiċi ma nistgħux nużaw. il-point of order biex ngħidu dak irridu. Issa pala persuna politika jena nifhem li inti xtaqt tgħaddi l tijak tiegħek imma jekk joġobkom tużawx ħażin il-diskussjoni dwar regoli tal-proċedura. Signor Sinclair. Grazzi, Sur President, grazzi. Jien għandi iva point of order. Irridu nsemmu li hawn membru li jirrappreżenta il reġjun tal-West Midlands fir-Renju Unit fejn eh, hemm persuna li ġiet eh, Eh, kurata fil-isptar Queen Elizabeth Birmingham nixtieq nifirħilha lil din il-persuna. Lil Malala nixtieq nifirħilha l-premju tagħha l-point of order eh, tiegħi u għadan huwa diżappunt illi inti u rejt nuqqas ta' rispett f'din il-kamra dan, din il, dan l avviz inti ħabbartu fuq Twitter 20 minuta ilu u inti u rejt nuqqas ta' rispett lil din il-Kamra President għaliex inti ħabbart din, din l-aħbar fuq Twitter qabel ma ħabbarta f'din il-Kamra. ma Kollegin Sinclair, ich Signora Sinclair. Tista' tara l-minuti tal-konferenza tal-presidenti jiena qed illi wara d-deċiżjoni wara li ttieħdet id-deċiżjoni kien fidejn il-kollegi jekk ridux jużaw Twitter biex jgħaddu din eh, l-aħbar. Ovvjament dan hekk ġara. Imma ma naħsibx li narejt nuqqas ta' rispett hawnhekk. Ma nafx jekk il-konferenza tal-presidenza tistax tieħu deċiżjoni biex dan jinżam mistur. Forsi inti tista' tagħmlu imma jiena ma nistax. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jien m'għandix aktar avviżi. Sur Morganti. Grazzi President. Matul id-dibattitu tal-biraħ dwar is-sitwazzjoni tal-Rom, tal-Roma fl-Ewropa, wara interventi kollega mill-Lussemburgu tal-PPE, Frank Engel, saħa illi jiena giddib, jiena giddib għalix qed u għarraftkom dwar il-fatti eh, fil-territorju tiegħi, fil-pajjiż tiegħi, il-fatti li jinsabu fil gazzetta wara kollox. Ma natatlix il-possibilità illi nirribatti anka jekk is-sur Engel uża il-proċedura tal-karta blu u għalhekk jiena illum qed nitlob apologiji formali minnaħa tal-kollega għaliex inkella ser ikolli nibat eh, il-presidenza tiegħu il-talba sabiex eh, jiġi kastigat mod disciplinari. Huwa eh, jgħid giddieb lil min jiġi minnu mhux lili. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, Herr Morganti. Wir schauen im Protokoll nach, Sur Morganti, jiena nissuġġerixxi li aħna naraw il-minuti u jekk vera jekk huwa minnu illi sur Engel ġab ruħu b'mod mhux aċċettabbli jiena nistiednu sabiex nitħaddet miegħu. Niddiskuti miegħu u ngħidlu illi huwa ma jistax jakkuża lilek li inti giddieb imma l-ewwel ser niċċekkjaw il-minuti. Dan ħatas. Aħna aktar tal-bit? Għal-interventi?